So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kollegi, nil-għakom fell laqat tal-kumitat tana. Skużawna li da' xejn tard, imma il-bdewa waqfu il-blokaw it-triq fej kelli di jien. U allura kelli nasal tard imħabba b'din raġuni. Mela warlof snar ta' kulħadd inħarsu lejn eh, l-agenda ma' u lebda eh, kommenti mela approvata l-agenda. Il-punt numru 2 eh, komunikazzjonijiet tal-President. Għaw xi għanna grupp ta' ta' nis mill-Irlanda ta' fuq u aħna nilqawhom fil-kumitat tagħna u mbagħad għandna l-ewwel punt importanti numru tlieta skambju ta' opinjonijiet ma' Catherine Jeslen Lanel, direttur tal-EFSA, l-Awtorità għas-Sikurtà tal-Prodotti tal-Ikel. Nilqawkom fil-kumitat tagħna illi hija membru ġdid tal-Parlament Ewropew ukoll aħna għanna ħafna punti illi nixtiequ diskutu miegħek, allora nagħtuk il-mikrofonu minnu fih. Grazzi ħafna, President. Membri onorevoli tal-Parlament, jiena nirringrazzjak għall-opportunità biex nitkellem fuq dan il-Kumitat tal ambient u biex naġġornak naġġornakom fuq l-attivitajiet tal-EFSA il-kellima tirrepeti. and to update you on the activities of the European Food Safety Authority. L-ewwel net nixtieq uh, għall-elezzjoni fil-Parlament Ewropew u nixtieq ilkom kull suċċess fil-mandat il-ġdid tagħkom. Kif qed jibda l-Parlament il-ġdid, aħna konxi li għandna ħafna sfidi qudiemna fuq is-sikurtà tal-ikel u anki Eh, konsekwentement anki fil-saħħa eh, publika u fl-ambjent. Eh, peress li aħna l-watchdog tal-Europa xentifiku għas-sikurta tal-ikel, aħna inħarsu qoddim lejn il-possibilità li naħdmu ma'kom biex nkunu nistaw nafaċċaw l-sfidi kollha. Hawnhekk jiena ikkonsidrawni bħala opportunità biex naġġornakom fuq il-progress u inħarsu lejn problemi tagħkom. L-autorità hija dispożizzjon tagħkom u lesta biex eh, tappoġġa il-teħita deċiżjonijiet bil- pariri xjentifiċi indipendenti. Jiena semmejt il kliem xjenza u xjentifiku eh, eh, f'din il-diskors tiegħi għax huwa importanti li jiena nisħaq illi l-komunikazzjoni tal-pariri xjentifiċi hija l-iktar ħaġa importanti għalina. U ma nistawx nieħdu sogri fil-deċiżjonijiet. L-EFSA ġiet imwaqfa fl-2002 bil-mandat biex tagħti bażi xjentifika qawwija u indipendenti għal dawk li jieħdu deċiżjonijiet fl-Ewropa. Intkom il-Parlament, il-Kummissjoni u l-Istati Membri u biex nikkomunikaw b'mod effettiv fuq il-sogri tal-ikel u tal-katina tal-ikel aħna gwidati b'regolament u aħna impenjati biex noperaw fuq il-prinċipji tal-eccellenza xjentifika, trasparenza, indipendenza u responsività flimkien ma uh, eh, sensila ta' partijiet interessati. Il- il ta' ikel tal- ta' dawn l-aħħar 10 snin saħaq fuq il-bżonn illi namlu evalwazzjoni tar riskju eh, funzjonali separata u tal-ġestjoni eh, tar riskju u l-implementazzjoni ta' dan il-modell ta' sikurtà tal-ikel eh, kien importanti fil-isforzi tagħna biex insaħħu s-sikurtà tal-ikel fl-Ewropa u biex nagħtu fiduċja lill-konsumaturi u lill-imsieħba kommerċali tagħna l-disponibilità ta' esperjenza f'ħafna disciplini hija ħaġa importanti għall-EFSA. Aħna nigwidaw l-esperjenza ta' iktar minn 1500 espert mill-Europa kollha illi ġenerozament jagħtu il-ħin tagħhom għal protezzjoni tal-konsumatur Ewropew. Bil-Kumitat Xjentifiku u bil baxar pannelli xjentifiċi EFSA hija impenjata biex tagħmel eh, evalwazzjonijiet ta' riskju fuq il-livell Ewropew. Ir-regolament tagħna eh, ta' mandat lill-awtorità li kopri l-katina tal-ikel kollha kemmi u anki żoni asseċjati bħal eh, saħħa tal-annimali u l-benestri tagħhom is-saħħa tal-pjanti u likel. Eh, aħna dejjem iktar jitolbuna naħdmu mux eh, eh, mux floqsma tradizjonali tal mhux biss fl-oqsma tradizzjonali, eh, wieħed jista' jistaqsi għaliex aħna rridu nirsolvu eh, problemi bħal benestri tal-ħut jew il-riski ambjentali tal-GMOs jew l-effettività tal-pestiċidi. Imma s-sikurtà tal-ikel huwa kamp wiesa ħafna u l-katina tal-ikel għanda ħafna rabtiet interrelati. Is-sikurtà tal-ikel u tal-ambjent marbutin fl-imkien mill-qrib u sostenibilità tal-prattiċi tal-produzzjoni tal-ikel hija kwestjoni importanti għal kulħadd. Aħna nikoperaw mal-istati membri u koll. L-importanza tal-kooperazzjoni e, tiġi għab mod partikolari meta jkun hemm xi urġenza e, billi Eh, per eżempju, bħala eżempju nista' ngħidilkom eh, eh, ir-rida tal-disponibilità tal-awtoritajiet irlandiżi biex jagħtu id-data u l-informazzjoni fuqtu fuqtom u li jaħdmu maħna mill-qrib waqt l-inċident ta' sena li għaddit ta' Diosina kienet importanti ħafna għall-EFSA. L-istruttura formali biex inkunu implementaw l-kooperazzjoni sono eh, huma eh, eh, ilhom ilhom hemm il-forum ta' konsulenza għafih 27 aġenziji ta' sikurtà u hemm iktar minn 300 organizzazzjoni Ewropea kompetenti li jaħdmu magħna u fl-2009 aħna finanzjajna proġetti fl-istituzzjonijiet tal-Istati membri għal iktar minn 7 miljun euro il-konċentrazzjoni tal-isforzi tagħna eh, issa eh, sejra lejn il-bini tal-evalwazzjoni tar-riskju integrat fl-istati membri kollha. Dana jitlob illi l-programmi tagħna jaqblu flimkien l-iktar possibbli u eh, biex bekk risorsi prezzjużi tal-Ewropa jiġu użati b'mod Aħna qegħdin inkomplu anki nibnu rabtit ta' ħidma mal-aġenziji oħrajn tal-Unjoni Ewropea biex ikun hemm iktar sinerġiji. Aħna nikkollaboraw mal-Ċentru Ewropew għal kontroll tal-Mart u l-Provenzjoni, per eżempju fuq ir-reżistenza antimikrobika, fuq il-Mart zoonotiku u mod simili aħna naħdmu flimkien ukoll mal-Aġenzija tal-Mediċini Ewropea eh, fuq eh, kwistjonijiet tal-botaniċi, eh, tal-, tal, tal tal medicini Veterinari u Aġenzija u anki l-Aġenzija Kimika Ewropea u aħna naħdmu magħha fuq l-evalwazzjoni tar-riskju tal-kimiċ, tal-sostanzi kimiċi. Aħna eh, l-EFSA l-lum għandha 450 ruħ jaħdmu maħħa. Eh, Zewċ terzi minna jaħdmu fuq attivitajiet xentifiċi. Eh, irridu naħdmu minn qabel biex eh, inkunu nistaw anki nistudjaw l-impatt tal-bidliet proposti fil leġislazzjoni U għalhekk id-dialogu tagħna importanti magħkom. Il-xogħol assoċjat mal-applikazzjoni tal-awtorizzazzjoni e, palissa qed jieħu sal-35% ta' risorsi tagħna. Dawn l-applikazzjonijiet jirrigwardaw l-ikel u l-additivi fl-ikel, e, sustanzi e, biex iħawru l-ikel, il-GMOs, materjali ta', ta pakettar, il-pesticidi, e, l-ikel ġdid u anki anki talbiet fuq fu dak li għandu xjaqsam mal-saħħa, health claims jgħidulhom bl inglis Il-ġimgħa li għaddiet aħna għamilna l-ewwel serje ta' opinjonijiet fuq dawn il-health claims u kellna 94 opinjoni fuq 523 claim u sal lulju tal-2010 aħna għanna programm li eh, nkunu nistaw natu opinjonijiet fuq 1200 minn dawn it-talbiet. Il-Kummissjoni eh, eh, se tibat ukoll xi elfejn minn dawn il-talbit b'informazzjoni addizzjonali u aħna nirċevu anke se nirċevu wkoll 500 talba ġdida. Naturalment, Umbat għanna il-panel tal-EFSA fuq il-prodotti dietetiċi, il-nutrizzjoni u l-allerġiji illi għanda l-ġestjoni tal-bit fuq is-saħħa, għanda attivitajiet oħrajn importanti biex tejn il-dawk li jieħdu deċiżjonijiet fuq dak li għandu xjaqsam ma' diti tas-saħħa u fuq it-naqqis tal-obeżità u fuq min eh, eh, eh, minu minu il-wis fl-Europa u nis li għandhom il-wis peace. Ġifiri, fl-2010 aħna se nippubblikaw ukoll valuri ta' referenza tad-dita għal makronutrienti li se jkunu essenzjali biex jgħinu il dawk li għamlu ġestjoni eh, ta' riskju biex eh, ikunu jistaw jifissaw eh, linji gwida għad-diti il-produttività tal-EFSA eh, dejjem tiżdied. Fl-2008 ħriġna 500 opinjoni xjentifika u għat li fil-2009 sen noħorġu 1000 minn dawn u dejjem se jżidu se jżdiedu għanna bżon ta' dan ta' din il-produttività għax il-numru ta' mandati li nirċevu dejjem et jikber. Il-kwalità hija importanti għal kredibilità tagħna. U għal din raġuni aħna implementajna anki eh, programm ta' assikurazzjoni ta' kwalità għall output xjentifiċi tagħna u biex inkronistaw ikonna proċeduri eh, maġla eh, biex inkronistaw nistgħu eh, Eh, bladew min biex natu pariri tana biex nizguraw situazzjoni urġenti eh, biex eh, ma jisirux krizi bħal ma fl-1990 per eżempju li jistaw jimminaw is-saħħa pubblika jew jistaw anki ikunu ta', ta diskwit għal kommerċ. Aħna aħna eh, kontenti li jirnexxilna eh, naġixxu fi żmien ta' ġranet biex inkunu nistgħu nagħtu risposta tagħna eh, biex il-ġesturi tal-riskju ikunu jistgħu jieħdu d-deċiżjoni tagħhom. Dan il-pariri li noħorġu għal leġislaturi għandu impatt fuq il-ħajja tagħna ta' kuljum u anki l-konsultazzjoni mal- partiti interessati huma importanti. E, L-input tagħhom huwa importanti pereżempju fil-GMOs jew fuq il-klonazzjoni fejn hemm diverġenza importanti ta' opinjonijiet bejn il partit interessati. Aħna ħadna inizjattivi kbar biex nkunu nistgħu uh, eh, nagħtu l-impenn tagħhom lill-partit interessati u l-Istat membri, aħna bħalissa qegħdin nerġu naraw il- eh, il-pjattaforma ta' konsultazzjoni eh, tal-partit eh, tal interessati li tinkludi rappresentanzi tal-bdiwa, tal eh, tal-industria tal-ikel, eh, tal-distributuri, tal organizzazzjoni non governmentali, tal-NGOs, tal-gruppi ta' konsumaturi u dana biex nkunu nistaw e, nikkomunikaw b'mod e, sinifikanti. L-appoċ tal-komitat ta'kom kien importanti ħafna għalina biex nkunu nistaw natu il-mandat ta'na sissa u jina e, eh, naprezza dan ħafna. Fl-2008 jina ġejt biex nikkonsulta il-komitat tal-ambjent fuq il-pjan strategiku għal periodu l 2010 2013 u jina nirringrazzjakom għal feedback eh, prezzjus li tajtuni dak il-pjan illi eh, jgħati l-istruttura tal-isfidi tal, eh, tal li għanna qoddimna fi żmien il-qasiru, fi żmien medju u kif nistaw nirsolvuhom ġi adottat mill-bord ta' ġestjoni tagħna fl-2008 u issa nistaw nimplementaw dawk id-deċiżjonijiet. Dawn huma importanti bħala bażi għal programmi annwali tagħna u ma eh, mal-Parlament aħna samna il-programm, la bosta programm tal-2010. Dan il-programm inkludi żewġ inizjattivi ewlenina l 2010 il huma essenzjali biex isaħħu l-evalwazzjoni tar-riskju tal-Unjoni Ewropea. U għalih dan għal dan il-pjan l-appoċ ta' huwa importanti. L-ewwel waħda ta' dawn Minn dawn l-inizjativi jirrigwarda il-ġbir tad data u l-analizi, l-abilità li wieħed jiġbor u janalizza id-data Eh, hija l-iktar juri kemm importanti x-xogħol tagħna. Fl-2009 aħna pubblikajna disa rapporti eh, importanti fuq il-kontaminazzjoni tal- ikel u fuq il-mart li eh, jiġi trasmess blikel fl-2000 f'Mejju Aħna ħriġna rapport sommarju fuq il-komunità fuq dawn il-problemi. Biex eh, natikom eżempju, per eżempju, eh, jena eh, bil-dawn il-programmi n nexxilna naqsus il-mart ta' salmonella. Entkom eh, irċevejtu diġa rapport annuali fuq residwi ta' pesticidi għal 2007 illi se il bazi għal programmi ta' tal-monitoraġġ futur fl unjon Europea. fl ta' sena se batulkom anki rapport fuq il-ġbir ta' dejta fuq l-ikel u fuq il-sikurtà tal-ikel u tal-alf illi id-deskrivi situazzjoni fl europa u identifika il-punti dajfa u jagħti rakkomandazzjonijiet tal-titjib. Nista' ngħidilkom issa li rapport identifika bżon urġenti għal biex ikunem eh, data fuq il-konsum tal-ikel eh, fl-Europa kollha biex inkunu nistgħu intejbu l-koerenza u l-affidabilità tal-evalwazzjonijiet għall-espożizzjoni. Biex nitkellem b'mod sempliċi irridu nkunu nistgħu nevalwaw il-livell tar-riskju illi l-konsumaturi tagħna huma esposta lih. Biex ikunu nafu x'qegħdin niklu. Il-konsum tal-data fuq il-konsum tal-ikel mhumiex dejjem disponibbli għall-istati membri kollha u meta jeżistu mhux dejjem ikunu paragonabbli dan il-proġett ta' eh, stħarriċ fuq il-konsum tal-ikel fl-Europa kollha li aħna qed nipproponu li nibdew fl-2010 se jagħti dejta importanti għal EFSA u eh, se jkollu applikazzjonijiet oħrajn pereżempju fil-kamp ta' nutrizzjoni fejn id-dejta jistgħu jiġu ntużati anki għal miri tad dita eh, illi huma bażati fuq xjenza. Id-dejta jistgħu jiġu użati wkoll mill-Istati membri, istituti ta' riċerka u anki mill-Kummissjoni biċa xol bħal di daqse kbira u li għanda benefici tangibli gbarek għal konsumatur Ewropew għanda bżon ta' risorsi importanti. U waqt li l jalesta e, eh, u disponibli biex e, eh, tati kem tista minn dawn il risorsi għanda bżon ta' kontribuzzjoni anki mill-finanzi tal-Unjoni Ewropea ċentrali u anki mill-Istati membri. U għana nittamaw illi il-Parlament se jatina il-, -parlament, Eh, se appoġġana f'din isħubija. It-tieni eh, inizjattiva importanti fil-programm tagħna tal-2010 jirrigwarda l-identifikazzjoni ta' riski emerġenti. L-Ewropa tista' tirreaġixxi malajr għal eh, teddit ta' sikurtà tal-ikel urġenti, però huwa importanti li aħna nkunu proattivi billi nidentifikaw u nevalwaw ir-riski qabel ma jkollhom impatt fuq il-fornitura tal-ikel. U għal din ir-raġun aħna nistgħu nippreżentaw l-ewwel rapport annwali fuq il-riski ta' sikurtà tal-ikel emerġenti fl-Ewropa anki fl-2010. Eh, il-fiduċa fil-fornitura tal-ikel eh, ġiet mibnija fis-snin u kif taf l-Ewropa eh, tista tiġi jista' jkollha ħsara kbira b'inċident wieħed żgħir biss. Għal daqstant irridu nkomplu nibnu eh, biex nkunu nistgħu identifikaw kmini eh, ir-riski emerġenti jew riemerġenti li jistgħu jirriżultaw eh, fil-impatt fuq il-kommerċ globalizzat jista' jkollha effett fuq li għandu l-effett tal-tibdil fil-klima u tal-innovazzjoni teknika teknoloġika biex namlu dan għanna bżon ta' kooperazzjoni fuq livell globali mal-parti interessati. Mal-komitat tana xentifiku, mal-panels tana, e, l-unità ta' riski emerġenti et jibda jihu e, dawn il-kompiti e, importanti biex id-data u l-intelligence illi għedin illi għanna fidejna tista tiġi użata mal-Europa kollha. Konklużjoni, aħna għanna bżon tal-appoċ ta'kom, mod partikolari f'dawn iż-żewġ proġetti ewlenina l-2010 li għadni kif id-deskrivejt. Dawn se iġibu benefiċċji signifikattivi għal konsumaturi Ewropej u, se jagħtu ktar effettività għal xogħol. Aħna nkunu onorati u kontenti biex norukom illi dan ix-xogħol eh, u b'dan ix-xogħol f'moħħna aħna nixtiequ nieħdu l-opportunità biex nistidnukom biex tiġu fil-headquarters tagħna f'Parma fl-Italja. Grazzi tal-attenzjoni u uh, eh, jina lesta nirrispondi għal mistoqsijiet li jista' ikolkom. Grazzi. Ja, Frau Gisla Daniel, vielen Dank für die Präsentation Ihrer Arbeit. Grazie ħafna ta' dik il-prezentazzjoni tiegħek dwar ix-xogħol tagħmlu, x-xogħol tal-awtorità. L-awtorità verament avanzat mill-2002. Il-Parlament dejjem ipprova jgħin dak li għandu jaqsam impjegati u finanzi wkoll. Inti sħaqt li x-xogħol għadu għaddej għandna diversi kelli ma jixtiequ u l-ewwel ngħaddu għal l-Onorevoli Zejba. Grazie ħafna, President. Direttur ġenerali, grazie ħafna tal-kommenti tijek. Kif taf il-sigurta u sigurezza tal-ikel u l-konnessjoni mal gmo zie xi ħaġa taħraq ħafna, tħasseb ħafna ċittadini tagħna. Sa fejn naf jien m'hemm l-ebda applikazzjoni bi krem approvazzjoni ta' ikel modifika ġenetikament u l-ebda sostanza ma, kienem deċizjoni negativa u voli jem ċerta studju li għaw ċerta riski f'dawn it-tip ta' sostanza. Forsi tista' t-diskrivi kif taslu għal deċizjoni ta'kom għalix daw l-istudji negativi ma ġewx eh, ikkonsidrati fid-deċiżjoni tagħkom. It-tieni mistoqsija tiegħi dwar eh, il-reġim ta' kħalġdijt hemm konnessjoni qawwija mal-FDA l-Istati Uniti ħaġa pjanata forsi se tkummenta fuq dan naħseb li ħadd l-Ewropa ma jixtieq jkollu standards Amerikani u hemm ċerta tħassib fuq dan li aħna nixtiequ eh, faċċaw fil-Parlament nixtiequ nafu l pozizjoni tiegħek fuq da. L-aħħar sosija hija huwa dwar il-nannu materjal. X'inhu eh, l-aħħar aħbarijiet fuq eh, valutazzjoni ta' riskju affarijiet li ġa qed jittaħlu f'likel. ikel Sista forsi tinformana dwar xi żviluppi hemm da. Grazzi ħafna. Lina McKevin. Grazzi ħafna. President. Grazzi l-direttur għalli ġiet eh, fostna. Nistana bil-ħarqa nkun nistaw naħdmu miegħek. Eh, inti tkellim dwar eh, progress li sar fuq li kell ħanna jien nixtieq nitkellem dwar il-profiling nutrizjonali fil-leġislazzjoni li aħna dottajna fl-aħħar Parlament mill-Konsill aħna ridna leġislazzjoni li ma tippermettix li eh, eh, eh, ċerta ikel li jkollu livell ta' ta' mea. Forsi tista' tajdinna x'qed isir. Jiena kont xi ftit imħasba l-ġimgħa li għaddiet meta rajt li kien hemm ċerta nies qed jgħidu li l-negozjati kolli qegħdin jiġu żvijati u li l-Kommissjoni Ewropea sa qed tipprova tippermetti li jkun eh, claims fuq ċerta li jġi konsidrati mhumiex eh, tajbin. Eh, anki il-ġelat jista' jkollu temps. Aħna mhux qed ngħidu xi dat-tip ta' ikel m'għandux ikun disponibbli għall-pubbliku ma jkannix għandhom ikollu xi dikjerazzjoni li li dan huwa tajjeb għalik jew xi ħaġa. Eh, Nishtuq nisimaw fejn u dibattitu fej wasal u x'ħajjiġi fil-ġejjieni. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Chris Davis. Grazzi ħafna, President, Direttur. Inti sħat fil-kommenti tijak l-raġunijiet ta' sew s e sigurezza tal-ikel li x-xol taħħa, u għat li xol taħħa u responsabiltajiet taħħa mar eh, twessa, s-kellim dwar GMOs, per eżempju, fost affarijiet uħra. Jena għamil xi eh, mistoqsijiet dwar in-naħal, ħaġa li naf li jafsaq tħares leja, ma fejħat għamil, fejħat jgħaf. Komissjoni tħares lej lafsab xie tip tu eh, biex tuġġidika l-biodiversità u jek ċerta prodotti li huma forsi mhux ta' dannu jista' jkollhom effett fuq pereżempju l-insetti. Jiena nħoss li f'dawn is-setturi l-efsa qed tmur lil mill-responsabbiltajiet mogħtija lilha oriġinarjament. Mingħajr ħafna skrutinju sa fej taħseb li għandhom jaslu responsabiltajiet ta' jifsa fuq dawn il-kwistjonijiet meta wieħed iħares lej l-istampa in ġenerali dwar in-natura in ġenerali. U salema punt tħoss li din hija ħanda tkun responsabilità ta' eh, korpi oħra, pempju tal-ambjent jew eh, kimika tal europa Grazzi. Thank you. Grazzi ħafna. Santrin Bellier. Please. Merci, Monsieur le Président. Grazie, Monsieur le Président. Signora Direttur. Xtaqt nitkellem fuq wahda mill-evalwazzjonijiet fuq eh, il-amħirun eh, ta' ta' san 810. ċertu studji mill-laboratorju fuq din l-ispeċi għadhom jeżistux fl-Ewropa. F'April tal-2008 eh, l-EFSA ġiet mitluba biex tara kif tista' tevalwa l-effetti fit-tul Eh, tal-GMOs. L-EFSA rekonnuxxiet iżda illi ma tistax tilħaq l-obbligi legali ta' ħaġifieri li jkun hemm evalwazzjoni ta' l-impatt ambjentali fuq medda twila ta' żmien. Issa għandi mistoqsija fuq tliet livelli, Ta' ma tkun tista' twieġeb għalihom. Eh, taqbel li l-effetti fit-tul ta' tkabir tal-GMOs wieħed m'għandux il-mezzi biex jevalwhom kif suppost, kif jista' jkun li l-efsar toħroġ rapport u tagħti opinjoni pożittiva fuq il amħirun 810 ta' Monsanto fl-2009 meta ma tafx dan jekollu x'effetti fuq speċi mhux eh, fil-grupp tal-mira u jekk eh, dan li ġara Eh, l-fatt li aħna ma nafux biżejjed x'effetti jista' jkollu ehm, dan il-qamħirrun Monsanto bil-110 naraw eh, ux raġuni għalfejn ehm, għandu xikun hemm projbizzjoni għalija. Inti rajt ħafna ħafna u kien naqra maġġa l-diskorsi eh, għall-interpreti. Forsi tkun tista' twieġeb issa inti. So in relation with uh... Mela, f'dak li għandu x'jaqsam Ma l-attivitajiet li aħna żviluppajna fuq il-GMOs, forsi nista' nibda b'xi ċerta ċifri biex nura li individu ta' EFSA aħna proċessajna kważi eh, eżattament 98 applikazzjoni, kważi 100 fuq il-GMOs. Xiftit minnhom ġiġa tajna sentenza tagħna tajna l-opinjoni xjentifika tagħna. Minn dawn 98 Tmien applikazzjonijiet ġew irtirati minn dawk eh, li għamluhom wara li aħna tlabna informazzjoni, iżet informazzjoni. Ġifri għandek raġun meta tajt li aħna għatma tajna opinjonijiet negattivi. Jekk jekk nifhem li negattiva hija potenzjalment għandha riskju għall-ambjent jew is-saħħa. Badena kollu huwa ħaġa ġusta li wieħed jaraf li meta aħna tlabna għal informazzjoni addizzjonali li ċerta eh, minn dawk li għamlu applikazzjoni irterawa. Jiena ninterpreta eh, bħala eh, b'xi mod ieħor li aħna identifikajna ċerta tħassib allura huma ħassew li ma kien hemmx l-ebda sens, ma kienx tagħmel sens li jkomplu bil-proċess ta' valutazzjoni ta' riskju u mbagħad awtorizzazzjoni. Jien naħseb li ħaġa li wieħed jieħu nota tagħha. Ċifra oħra importanti hija fi 95% tal-applikazzjoni li aħna rċevejna, aħna tlabna għal-informazzjoni, eh, għal-informazzjoni li min japplika. Allora aħna eh, proattiv ħafna eh, fiċfiċċija ta' eżiet informazzjoni biex nizguraw li l-valutazzjoni tal-riskju tagħna tkun ħaġa xirqa għamint referenza, għamint referenza għal kooperazzjoni li għanna mux bis fuq dikel, ma kooperazzjoni mal FDA. Forse nistaw messa, messa, nistaw si jahna nħossu li hija importanti ħafna li kunem li l-korp eh, bħala korp responsabli eh, għal valutazzjoni ta' riskju li nikkooperaw internazzjonalment biex jittu nkun istaw ikonna l-beneficju tal-valutazzjoni ta' riskju u l-informazzjoni kollha u d-data li hemm disponibbli barra mill europa u kif ukoll għax aħna nikkonsidraw li hija importanti li aħna jkollna ċerta influenza fuq ix-xogħol li qed isir barra fl-organizzazzjonijiet internazzjonali. Għalhekk aħna qed naħdmu wkoll fil-kodeks alimentarius biex nappoġġaw il-Komissjoni imma anki wkoll l-OECD fil-iżvilupp ta' linji gwidi għal valutazzjoni ta' riskju. L-FDA hija sieħeb importanti għalina. maħna maġ dependu fuqhom u nallinjaw maħħom, imma ma li huwa ħaġa tajba li nkun nistaw jkollna skombju ta' informazzjoni xjentifika. Lek fl-2007 firmajna ftejm ta' konfidenzjalità mal-FDA. U aħna eh, kellna benefiċċji minn dan ftejm f'ċert aspetti pempju bħal cloning u nanoteknoloġija tatna aċċess għall-informazzjoni li ma kienx ġiet pubblikata eh, imma li kienet disponibbli fl-Istati Uniti. Aħna ek ninterpretaw l-kooperazzjoni tagħna mal-FDA li hija organizzazzjoni li eh, bħal l-EFSA eh, huwa importanti li aħna jkollna eh, aċċess għad-data xjentifika kif ukoll biex jkollna influenza fuq impatt fuq il-xogħol ta' ħrajn Nanoteknoloġija u nanoparticles għandek raġun tajdu li din qed tiżviluppa aħna rċevejna mandati san li għaddit mill-Kommissjoni Ewropea eh, fejn talbuna biex nejnu eh, biex nidentifikaw eh, u nikaratterizzaw tip ta' perikli, riski li hemm assoċjati mal-użu ta' dit tip ta' teknoloġija fil-katina ta' ikel. Aħna ġatajn opinjoni xjentifika Dan hija settur diffiċli ħafna għax hemm ftit informazzjoni, ftit data disponibbli dwar l-aspetti ta' sikurezza kif ukoll fuq l-impatt fuq l-ambjent tal-użu dat tip ta' teknoloġija. Aħna bħalissa qed inkomplu naħdmu biex naraw jekk ikunx possibbli li wieħed jgħin il-Kommissjoni Ewropea biex wieħed jiżviluppa linji gwida, dokument ta' linji gwida f'proċess regolatorju. Ma kifat dan huwa settur diffiċli. U bħalissa il-Komitat Xjentifiku tagħna qal li studji tossikoloġiċi li jiġi użati għal għal eh, prodotti konvenzjonali jistaw jiġi użati, ma dana kollu hemm bżonn li jkun hemm studju valutazzjoni ta' riskju b'kas b'kas għal daw l-partiċelli kolla. Għanna żewġ applikazzjonijiet għal komponent ta' pakettar, ta' materjal ta' pakettar, jahna għadna li għalla prodott eh, li għadna li mux probabli jkun hemm riskju għal konsumatur nħabba li ma kien hemm l-ebda migrazzjoni tal-partiċelli nano mill l pakketta ta' ralli kellu għarra ċevejna u koll applikazzjoni għara dwar l-użu ta' nano particle falf fej għadna li mannix informazzjoni biex biex għuħed ikun jistajat valutazzjoni ta' riskju. Issa dwar eh, health claims eh, dikjarazzjonijiet tal saħħa, issa dwar il-perfil ta' nutrienti aħna ġaħriġna opinjoni xjentifika u l-dina qiegħed tinforma il-xogħol ta' kummissjoni tal-Istati Membri għax forsi tiftakru li ma jiddependix fuq EFSA biex jieħdu deċiżjoni fuq il-perfil ta' nutrienti, jiddependi fuq l-Stati Membri u l-Kommissjoni. Aħna qed nejnu l-Kommissjoni biex f'dan ix-xogħol u konkretament aħna użajna data li aħna għanna f'EFSA biex inkunu nistgħu nittestjaw il-possibilità ta' skemi eh, alternattivi għal profiles ta' nutrienti. Jiena ma nistax frankament nirrispondi għal mistoqsija tiegħek dwar eh, ma nkunx nista' nirrispondi jekk eh, sejrin fid-direzzjoni tajba jew le, din deċiżjoni tal manager tal-iskju maħna aħna tajna parir lill kommissjoni parir xentifiku u kontinuament najnu għom dwar kemmu fattibli, kemm sistema fattibli, ma jidependi fuq il-risk managers biex jagħmlu deċiżjoni fuq da. It's true to say. Huwa veru li eh, ix li aħna qed niżviluppaw jinkludi izdiet u izdiet setturi li mumiex direttament imma li forsi għandhom impatt indirett fuq is-sigurezza tal-ikel. Jina naħseb li tafu sew dwar eh, l-impatt jew ir-relazzjoni eh, li hemm bej il-saħħa tal-ambjent u eh, element tniġis fl-ambjent li jista' jkollu impatt fuq l-ikel tagħna ma fl-istess ħin il-proċessi ta' produzzjoni tal-ikel jistgħu jkollhom ukoll impatt fuq l-ambjent nifsu. Sissa L-ġib tagħna kien iżjed fuq eh, l-ambjent fil-valutazzjoni tal-riskju ma bħala parti mix-xogħol tagħna. Aħna ma wessajniex il-mandat tagħna barra minn dak li huwa deskritt fil-karta ta' eh, EFSA dan hija ħaġa li huwa veru għal GMO fej hemm talba li EFSA tagħti eh, valutazzjoni tal-impatt tal-kultivazzjoni tal-GMO fuq l-ambjent. E-, eżempju ieħor huwa l-fatt li aħna eh, niġu mitluba meta nipproċessaw applikazzjoni għal eh, additivi tal-ikel li nistudjaw l-impatt eh, ta' dan fuq l-ambjent. Fl-istess ħin, regolarment aħna namlu valutazzjoni ta' prezenza ta' elementi jistaw jkollhom nidsu bħal kadnium, eh, ċomp u oħrajn fuq il-katina ta' ikel. Issa dwar il-naħal, ħaġa li għamiltu referenza li bħala ħaġa li forsi ta' barra il-mandat tagħna wieħed għandu jaraf qabel kollox li s-saħħa tal- tal-bejjem hija parti mill-mandat tagħna, parti mill tagħna ħaġa li sirna nafu fil-kuntest tal-biża li kien hemm fid-snin design li kwalunkwe ħaġa li jiġri fil-katina tal-ikel li jibda mill-farm, mill-razzett li jkun hemm fil-liġri li bejjem jista' jkollu konsekwenza ma' katina ta' ikel, allora s-saxħa tal bejja mija parti mill-mandat tagħna u importanti li wieħed jaraf li l-użu tal-pestiċidi imma kif ukoll mart tal-bejjem jistgħu jkollhom impatt fuq is-saħħa tan-naħal. Għalhekk aħna reċentement eh, kellna tnedija ta' proġett ta' kooperazzjoni mal-istati membri talba wara talba mill-Komissjoni u ċiversi stati membri biex nipprovdu il- Lew ħaġa biex niġbru data, mbagħad biex nipprovdu analiżi ta' din id-data biex ngħinu l-istati membri biex ikunu jistgħu jidentifikaw aħjar x'inhuma r-raġunijiet għal dawn il-problemi importanti li l-naħal kellhom qed jiffaċċaw f'ċerta stati membri eh, konkretament il-kolass ta' ċerta kolonji li kena fl-Istati Membri. U f'dan il kontest għal din il raġuni li aħna qed naħdmu u f'dan is-settur ukoll fuq in-naħa. First of all, maybe I could mention that Fuq uh, Monsanto 810 jien xtiq ngħid li aħna norda ġorna kontinuament eh, dokumenti ta' gwida tagħna, dokumenti li aħna fil-panel ta' GMO niddiskribu u għadana ħagġa simila ta' li qed f'kost setturi oħra nħarsu lej il-valutazzjoni tar-riskju li huma qed jużaw. Eh, u importanti li wieħed jiddiskrivi kemm jista' eh, forma tajba il li qed jużaw għal raġunijiet ta' trasparenza, imma kif ukoll Eh, Għanneħdu nota tal-izviluppi xjentifiċi. Aħna naġġornaw dawn id-dokumenti ta' gwida fejn nitkellmu dwar metodoloġija ta' valutazzjoni ta' riskju. U met referenza konkreta eh, għal fatt li s-sena li għaddit eh, ġina mitluba biex naġġornaw sezzjoni għandha xtaqsam mal-valutazzjoni ta' impatt tal-ambjent hija parti ġa mill-valutazzjoni li aħna qed nagħmlu tal-GMO Konkretament, ġejna mitluba biex eh, nħarsu lejn l-impatt fi żmien twil tal-GMO u biex naraw kif nistgħu nsaħħu il-valutazzjoni ta' riskju li jsir fi żmien fit-tul. Ġiġa inkludejna dan fil-valutazzjoni ta' riskju ma tkun ħaġa xirqa li ngħid u ġusta li dan hija settur diffiċli ħafna għax żmien fittu li fisser li għandek bżonn li inti tiġbor data tal-prezenza tal-GMO fuq periodu twil. Aħna fil- Fil-prezent għanna esperienza ta' xar snin fl-użu tal-GMO kif tafu minn dawk li applikaw l-istati membri irridu jagħmlu monitoraġġ u jridu jizviluppaw programmi ta' sorveljenza għall-ambjent. Bazzata fuq dan, fuq wara kull applikazzjoni għan għamlu valutazzjoni tal-impatt eh, ta' GMO fuq l-ambjent. Imma aħna qed nippruvaw naħdmu biex naġġornaw id-dokument ta' gwida tagħna biex naraw kif insaħħu l-metoġija. Dan huwa proċess kontinu, dak li tajt ix-xjenza llum kapaċi ma tkunx eh, ħaġa tajba għada. Aħna rridu nota ta' aħna ma eh, waqfu l-iżvilupp ta' valutazzjoni tal-riskju għax xjenza ħad tbiddel għada biex ta' ngħidu biss dak li nafu issa, ngħidu meta dana u applikabbli meta eh, x'dubi hemm u x'nuqqasa ċertezza hemm u nitkellmu fuq dan. Issa punt ieħor huwa l-aġġornar tad-dokument ta' gwida li kollu xaqsam ukoll biex ma li jissaħħu l-valutazzjoni tal-impatt tal fu fuq l organismu li mhumiex fil-mira tagħna li ħaġa li nistgħu niżviluppawha iżjed. Mela, fil-qosor, nixtieq ngħid li evidentement aħna nabżon nsaxħu kull settur, speċjalment dawn is-setturi l-ġodda, bħal nanoteknoloġija GM u kloni ta' GMO. il metodoġija li aħna qed nużaw fil-valutazzjoni ta' riskju manna bżonn ukoll li natu eh, għajnuna lil eh, risk manager bbażata fuq eh, l-arfin xjentifiku li aħna nafu dwaru issa. Okay, thank you very much. Uh, then we have Grazie ħafna nerbo ħressa li xuq jamlu l-mistoqsijiet. Katikal li għatar kjoġbok. Ja, dank u wel, voorzitter. En Katrien, bedankt dat je hier weer bent. Grazzi ħafna grazzi Katrin tal-li zijn ġajib eh, ta' tkellimna f'dan il-komitat. L-ewwel net, grazzi għal dak li għamilt matul l-aħħar sentejn u nofs għax aħna kellna kuntat uh, eh, Eh, ma dak li qed tagħmel int u eh, inti żort spiss il-Parlament Ewropew għal benefiċċju tal-membri l-ġodda nixtieq ngħidilkom jekk għandkom mistoqsijiet mill-esperjenza tiegħi nista' ngħidilkom li issa twieġeb minnu fih eh, mal għal mistoqsijiet. Batt taqbilx ma tweġibit li jiena ta' dik hija ħaġa oħra. Imma tweġibit mill-lefsa jaslu f'qasir żmien u dik hija ħaġa tajba taf illi qabel kont naqra kritika jiena fl-attitudni tiegħi u ħanarġani kritika u nittama li tweġibni direttament. Dal-aħħar żmien smajt illi kien hemm sejra dejjem fuq eh, additiv MSG msejja monosonoglutinet e u E61. Dan itejjeb it-toma u jizit it-toma. Ma nafx jekk tistax tadini tweġi bissa fuq din il-ħaġa, ma forsi tista' tgħidli xi punti bil-miktub fuq din il-ħaġa. Jidher li hemm xi dubi fuq is-saħħa u fuq anke fuq allerġiji li jistgħu jinħolqu minn dan l-MSG. Naf li lefsa mill-studju fuq din il-ħaġa. Lefsa aġġornat l-sejbiet tagħha biex tatina stampa aktar riċenti tal-iżviluppi li saru fuq dan l-MSG. Issa fuq kwistjoni ta' staff, l-aħħar darba, fl aħħar parlament, kien hemm ħafna kritika li saret mill-Parlament Ewropew. Ikolli ngħid li l-efsa tatna tweġibiet adattati. Imma fl-aħħar korrespondenza li kellna kien hemm mistoqsija li tresqet mill-Parlament Ewropew dwar jekk hemm starriċ indipendenti għaddej biex wieħed ikollu stampa ċara ta' kif il-kwistjoni tal-istaff. Fl-2008 inti għat li kien hemm starriċ fl-2008 illi kienet fuq l-istess standard tal-isħarġ li sir fiħdan il-kommissjoni. Imma il-mistoqsija kienet waħda dettaljata u speċifikata. U ma' mal-istess mistoqsija. Wieħed jista' jistenna illi ikun hemm sħarriċ ieħor fil-font ta' din ix-xorta biex wieħed jara jekk il-problemi minnaħa tal-istaf ġew solvuti. Il-profili dwar il-nutrizzjoni. Għattu rix nistaw affarijiet ġodda unek, pal per eżempju fuq l-aspartima. Nistaw nistennew xaħġa minn dan l-att li jfisser li kunem revizjoni tal-opinjoni li l-efsa tat qabel fuq l-aspartima. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna l-Sinjura Leotar. Inti ħafna drabi kont involuta fil-diskussjoni li kien hemm mal-efsa. Ringrazzjak għas tiegħek. Is-Sinjura Kostet issa. Grazzi ħafna. Sur President, Sinjura Direttura, dejjem bi pjaċiri li aħna nismaw kawnek fid-dan dal-Komitat tal-Ambjentana. tagħna diġa weġibt eh, fuq ta' temi li il-koluma importanti għalina. Issa xtaqt immur lura fuq regolamentazzjoni fuq il-novel foods, fuq li kell ġdid. Inti, eh, fil kassa tal-approvazzjoni ta' dan li kell, inti jisek il-qalba, il-fus li kollox xorbot fuqek, inti għandek l-autorità ta' evalwazzjoni, naf li kollok għatta tal-bit li jaslu u dimek kol sena fuq ikel naturali per eżempju, jew affert ma xim darrijin bihom l-Ewropa, imma f'kontinenti oħrajn jużawhom dawn l-ikel, kabjek ukoll jekk qed nitkellmu fuq ikel l ġdid ġej mill-industrija agroalimentari. Nixtieq inkun naf fuq il-proċedura imħaffa biex toħroġ l-autorizzazzjoni lil dawn il-forum ġodda ta' ikel. Fejn wasla din il-proċedura? Din il-proċedura imħaffa tista' Eh, tkun meħtieġa f'żewġ eh, każijiet, eh, pereżempju f'każ li wieħed ikollu jgħid isma' l-Ewropa mhix ħatat l-awtorizzazzjoni fuq dan li kell jew ieħor, jew inkella biex wieħed iħeġġis l-innovazzjoni u ma jxekkilix. Nixtieq nkun naf. Dan huwa pis addizzjonali ta' xogħol għalik tkellimtna fuq din il-ħaġa inti illi r-responsabiltajt qed jiżidulek imma inti fil-fatt għandek ir rizorsi meħtieġa ħalli eh, dawn ir-responsabiltajiet eh, terfaħom kif suppost ħalli tebiet ma jkunx hemm dew minn bla bżonn eh, fil-ħidma tiegħek. U nixtieq nkun naf kif inti tuża l-arfin espert li jitressaqlek u li l-autoritajt nazjonali għandhom. Daw l-autoritajt nazjonali jihdu s-sib sikurezza tal-iker. Kif taħdem relazzjoni bejn daw l-autoritajt nazjonali u xoll li tagħmel inti? Ġifier kif tużom l-arfin esperti li huma għandhom. Grazzi ħafna. Korin Lopaj, grazzi ħafna, Sur President, grazzi Sinjura Diretturi li għedawnek fostna l-lum. Mistoqsija ċkejkna fuq il-nanoteknoloġija u mistoqsija kbira fuq il-GMOs. Fuq il-nanoteknoloġija, Inti għattilna illi eh, inti eh, studjajt din il-ħagġa u hemm waħda eh, situazzjoni li għada fl-istadju li toħroġ l-opinjoni fuqhom. Diħazbek li hemm 150 nano partikoli li huma użati fl-ikel u fil-kosmetiċi minajr ma inventarju biex il-konsumatur ikun jaf fuq din il-ħaġa. Dik l-ewwel mistoqsija, tieni mistoqsija fuq il-GMOs. Għandi żewġ punti, l-ewwel wieħed fuq il-metodoloġija u liħor fuq il-kontenut. Fuq il-metodoloġija, il-Kunsil tal-Ministri tal-Ambjent f'Deċembru tal-2008 talab li jkun hemm titjib sostanzjali fil-prattika tal-EFSA b'mod partikolari f'dak li għandu x'aqsam mal-ġestjoni tal-inċertezzi xjentifiċi. Di tista' tgħidilna fejn wasaltu fdax xogħol tista' tgħidilna jekk intomx eh, ħatiqpow tortu metodoloġija ta' konsensus illi effettivament waslitkom li eh, toħorġu biss opinjoni favorevoli kif tfakkar qabel u mux mishtiq jew illi opinjonijiet tal-minoritajiet u opinjonijiet fuq dubji xjentifiċi jiġu eh, organizzati b'mod aħjar. U il konsil u il-Parlament Ewropew għandu m'għandhomx ikunu informati fuq din il-ħaġa issa fuq il-mon. 863 per eżempju din il-varjetà bħal kontroversja eh, li kien hemm fuqu. M'għandkomx issibu panel differenti minn dak li għamel l-evalwazzjoni l-ewwel darba biex jagħtikom opinjoni oħra u fuq l-istudji infushom issa l-istudji li għandkom qoddimkom fil-fatt isiru minn dawk illi jitolbu l-autorizzazzjoni tal-GMOs. Allura, ma taħsibx li jkun aħjar illi jkun hemm riċerkaturi indipendenti meta jisiru dawn it-talbit ta' autorizzazzjoni biex dawn jħarsu lejn ir-riski. U hekk ikun jistgħu jagħmlu dawn l-istudju huma stess għax Eh, wieħed irid ikun jaf forsi mhux il-kollegi kollha jafu li llum huwa għaprojbit il-riċerkatur kun min ikun illi jkollu aċċess għal dawn l-eliqi e, eh, ta' zrira biex jagħmel studju indipendenti fuq dak li qed kabbar dawn il-kumpaniji jipprojbixxu din il-ħaġa, allura ma tansibx li r-wol tal essa u għal tiffaċilita eh, din il kontroversa xjentifika u toffri aċċess Eh, aċċess lil dawn organizzazzjonijiet indipendenti. Issa, eh, fuq il-mistoqsija tal metodologija nixtieq inżid ħaġa fuq il-biosolverjanza, tisemmej din il-ħaġa, inti sinjura direttur taf illi huwa huwa diffiċli li fil-Partibija tal-Unjoni Ewropea l-wieħed ikollu idea ċara ta' dak li qed jiġri wieħed irid ikun jaf illi eh, ħafna drabi eh, din il-biosolverjanza eh, ma ssirx jew inkella ssir fuq livell baxx. Issa, fuq il-kontenut tal-affarijiet. Milux fixtu autorizzazzjoni għal tliet GMOs ġodda li huma ta' tile ġenerazzjoni li iħaltu ġeni ta' resistenza għall-erbicidi u ġeni tal-pesticidi u dan edin kollha fl-istess GMO. Xuħut minnhom mod partikolari. Il-mon 3021 jekk qed niftakar tajjeb ma kien hemm ebda eh, studju eh, tajjeb fuqu. Anke matul 80 eh, jum matul dak il-perjodu kellu jsir dal-istudju allura wieħed eh, se joħroġ eh, approvazzjoni mingħajr ma wieħed għandu lanqas li ġkien fuq dan kif jista' jolqot il- Is-saħħa tal-bnidem meta nafu li dan il-GMO għandu l-erbiċidi u l-pestiċidi fih fuq eh, kwistjoni tal-pestiċidi nafu li hemm ħafna ħafna aktar diskussjoni qed issir fuqhom u ma nafux allura kif il-pestiċidi nqisuhom bħala problematiċi imbagħad GMO li fih il-pestiċidi huwa stess qed jingħad xejn fuqu. Grazzi ħafna. Ikkellima li miss. Anna Rosbach. Grazzi ħafna. Grazzi għal-komment interessanti eh, li tajtna u anke tweġibit saħ li tajtna, Sinjura Direttur. Kellek ħafna mistoqsijiet tematiċi li sarulek u nixtieq lek mistoqsija li eh, spiss naraw din għandha x'taqsam mal-produzzjoni tal-alf tal-annimali. Nixtieq nistaqsik. Emma additiv, għadkom qegħdin tistudjaw hintom fl-aġenzija ta'kom? Tafu ximpaddan jista' jkollu fuq il-kwalità tal-laħam uh, tal-annimali u anke f'dak li xaqsam ma' s-saxħa tal-bnidem u anke fuq l-allerġi li jistaw jinħolqu minħabba dan l-additiv? Grazzi Vittorio Apollo, joġbok. Grazzi President. Grazzi Signora Gislen Lanell. Jena xtaqt nistaqsi fuq il-problema ta' tikketti illi jistaw jirigwardaw dak li nistaw l-om ikel żgur, però individualment ma jagħtu l-ebda informazzjoni jew nkella jagħtuha illi mhijiex preċiża fuq il-dieta, fuq kif nistaw aħna niggarantixxu illi ma illi dawn l-ikel żgur ma jiġix użat kontra saħħa u kif nistaw nizguraw li kunem dita bilanċata biex najdu hekk fuq eh, eh, ikel li mandux tiketta qed nitkellem jiena fuq il-frott, fuq il-ħaġix illi jinxtraw fuq l-idej. Jiena naħseb ma nafx hekk jistgħu jagħmluh fl-EFSA, però naħseb illi l-EFSA hija l-aħjar aġenzija biex tagħmel dan illi tati, cioè li ċittadini Ewropew, u Ewropej informazzjoni fu li kell meta eh, wieħed jaħseb fuq l-obeżità per eżempju bħala sogru kbir għal ċittadini tagħna tal-lum. Grazzi. Yes. Kjoġbok, eh, tista' twieġeb. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi għal kelmit ġentili tiegħek, Signora Letar, fuq il-glutamate. Ma staxin inwiġbek minnu fih. Li nista' ngħidlek u illi aħna qed nibdew ir-reviżjoni tal-sikurezza tal-additivi kollha tal-ikel illi qed eh, qegħdin fis-suq fl-Ewropa din ir reviżjoni li ġiet mitluba mill-Kummissjoni Ewropea u ħanibdew bil-sustanzi tal-kulur, bl-essenzi tal-kulur. U uh, salaħħaġa dan ix-xar ħanibdew noħorġu l-ewwel uh, essenzi tal-kulur li aħna ħdimna fuqhom. Dawn huma sitta mill-essenzi uh, tal-kulur li użaw fl-istudju ta' Southampton li uraw kif ċertu essenzi jista' jkollhom impatt fuq eh, l-imġiba u saħħa ta' dak li jkun. Iġfiri l-glutamate ħajkun hawnhekk. U allura nista' ngħidilkom iġfiri ehm, fejn wasalna fuq il-glutamet u eh, fejn wasalna fuq din l-essenza. Fuq l-istaf tal-efsa Issa din fitmim il-proċess fejn kabbarna l-organizzazzjoni kif għattilkom edin 450 ruħ. Ġifiri eh, kważi l-ħakna l-akbar numru possibli skont l-istruttura tagħna. Forsi konna bżon inħadmu xi 20 ħaddim ieħor magħna mill-bidunet aħna ħadna ħsieb illi naraw illi niġbdu nies illi għandhom studi għalikun li għandhom kwalifiki xjentifiċi u ta' komunikazzjoni għax dan huwa l-qofol tas-servizz ta tagħna. Fl-2008 bdejna naraw kemm l-organizzazzjoni tagħna kapaċi tiġbet eh, eh, n-nis lejja f'dak li xaqsam ma' ħaddima, kemm f'dak li għandu xaqsam ma' studjużi u anke l-istaff. Aħna minna starriċ fost l-istaff u anke fost l-esperti, għax kif għattilkom għanna netwerk ta' 15 il-mit espert. Fl-2008 għamilna l-tini sħarriċ u l-ewel sħarriċ fejn kellna aktar minn 100 mistoqsija fih u f'Novembru ta' din is-sena ħanġeddu dan eh, il-proċess u kull sena ħanamlu din il-ħaġa li naraw jekk bħala organizzazzjoni għadniex eh, attrajeti lejn eh, l-istaff. Il-riżultat tal-ewwel sħarriġ nistgħu nqisuh bħala pożittiv min hija l-esperjenza tiegħi bħala manager biex nagħtikom eżempju 87% tal-istaff tagħna qalulna illi kienu kontenti u gburin li qed jaħdmu għall-efsa li dan huwa sinjal tajjeb da ma jfissirx illi kollox eh, faċli semmejna x-xogħol dejjem jiżdied fuq din l-organizzazzjoni. Net organizzazzjoni għadha fil-bidu tagħha ikollok tibni meta l-organizzazzjoni kien qed tibda biex tibni eh, kultura u viżjoni komuni. Aħna wkoll kellna nibnew linji ta' politika fuq riżorsi umani u mxejna mhux ħażin fuq din il-ħaġa u barra minn hekk Naħseb illi sissa irnexxilna nżommu eh, il-ħaddiema li eh, hija indikatur tajjeb ta' kemm l-organizzazzjoni eh, kapaċi tixbet nis biex jaħdmu magħha. Ma lesta nitjukom aktar informazzjoni, mod partikolari jekk intom interessati li tkunu tafu sejri ħorx mill-istħarriġ li li daqt ħannidu ftit ġimgħa toħra fuq l-asfartima. Fl-2008 tkellimna fu eh, l-użu eh, sikur ta' dal-additiv illi jagħmel li kell ħelu. Kif tafu kien hemm ħafna kontroversja fuq eh, din fuq dan fuq din l-aspartima. Flimkien mar-Renju Unit ridna naraw jekk aħna nistgħu ukoll nużaw il-każijiet li għadhom qed jiġu rapportati fl-istati membri fuq eh, intolleranza, allerġiji jew impatt negattiv li jista' jkun hemm fl-istati membri. L-istati l-Renju Unit, skużawni, qed eh, jagħmlu studju fuq din il-ħaġa li qablu li ħajatuwulna wkoll u li joħorġu l-aġenziji oħrajn tal-esperti ser ikollna laqa Novembru ta' din is-sena u aħna wkoll ħanoħorġu rapport illi ser ikun disponibli għal pubbliku biex il-pubbliku jkun sa' jikonsultaħ, da sir ikun rapport xjentifiku. Ġfir din hija ħaġa li ħanarġaw nsemmuha. Mhux għax għandna xi dubji kbar, imma aħna nħossu li bħala organizzazzjoni miftuħa trasparenti huwa importanti fuq din il-kwistjoni kontroversjali li nuru li aħna għadna nsegwu każijiet li jiġu rapportati fl-istati membri mill-pubbliku. Dan huwa l-ħsib tagħna mena. Iva, il-Senjura Kostert, il-regolamentazzjoni fuq eh, il-novel food qed toħlo eh, aktar xogħol għall-EFSA. Mod partikolari ħabba l-proċedura hija aktar ċentralizzata u minħabba li issa għandna dati tal-lelu eh, aktar set jridu nimxu magħhom. U anke il-proċedura għal dan li kell ġdid importat minn pajjiżi terzi qed iddaħħal element ġdid illi aħna il-pis tal-prova na il-buħ, iġifiri aħna irridu nofru il-prova li eh, jista' jkun hemm impatt negattiv fuq is-saħħa fuq smoħran bil-maqlub jisir ikun fidejn l-applikanti li joffri l-prova illi li kellu għasikuru ġifiri din il-bidla fil-mod ta' kif aħna norganizzaw l-evalwazzjoni. Ġifri dan ifisser xogħol aktar għall-efsa. Mod ġenerali, mod partikolari li kell ġdid nistgħu ngħidu illi konna mejjuna aħna l awtorità budġetarja u kif għad mod partikolari mill-Parlament Ewropew. Allura, Iva, sissa, kellna finanzi kemm hemm bżonn. Imma tajjeb li ngħidu wkoll meta nħarsu lejn il-pista xaldejn jiżdiedu b'mod partikolari bil-leġislazzjoni l-ġdida li ġiet adottata, inti semmejt li kell ġdid, imma hemm bżonn ukoll insemmu l-enzimi illi qed nistennew miet applikazzjonijiet fuq dawn fuq materjal ta' pakkeġġar li intelligenti u attiv li se jkollna każijiet fuqhom u proċessi pereżempju biex eh, jiġi riċiklat il-plastik, l-additivi fuq l-alf, ma 30-50 ġejjin ser ikollna nħarsu lejn eh, xi 2500 eh, addittiv li jsir fl-alf, ġifiri hemm bżonn il-flus u hemm li jkollna l-appoġġ meħtieġ. Hemm xogħol fl-efsa biex ir-riżorsi li għandna nużawhom bl-aħjar mod mhux qed nqogħdu nitolbu biss riżorsi eh, oħra, qed nieħdu ħsieb ir-riżorsi li għandna. Minna progress eh, kbir u anke qed inkomplu ntejbu fil-mod ta' kif ħan proċessaw l-applikazzjoni tal-ikunu aktar effiċenti u effettivi. Et naħdmu kull ma jmur aktar ma' organizzazzjoni ċientifiċi li semmejt inti u b'mod partikolari nitolbu l-Aġenziji Nazzjonali fuq Sikurezza tal ikerja jew inkella l-organizzazzjoni ċientifiċi fl-Istati Membri biex jgħinuna fix-xogħol ta' tħejja b'mod partikolari meta jkun hemm dawn l-applikazzjonijiet. Jiġifieri din hija ħaġa li aħna wkoll inqisu bħala affarijiet li għaw taħt il-rizorsi tal-EFSA ma biex inkun għad kollox jista' jkolli fil-ġejjin ikollna bżonn rizorsi oħra jekk ħankomplu jaslulna aktar u aktar applikazzjonijiet u wkoll jekk irridu li nsibu aktar stati membri fix-xogħol tagħna ħalli nkunu nistgħu nżommu u niżviluppaw l-arfin espert tagħhom. Issa jkun hemm bżonn allura li nżidu l-finanzjament ta' l-autoritajt nazjonali jihdu sikurezza tal-ikel u anke l'aqdiet ċentifiċi nazjonali. Fuq in-nanoteknoloġiji u in partikoli, jekk nista' ngħidlek, u dan diġà eh, ġib ħafna xogħol fil-qasam tagħna. Nano partikoli li jistgħu jidaħlu fl-ikel alf jew inkella fil-proċess li l-proċess ta' produzzjoni tal-alf u tal-ikel jista' jiddaħħal. Imma hemm ukoll eh, nanopartikoli li jiddaħlu fil-kosmetiċi. F'dan il-qasam ovvjament ma jqax taħt il-ħidma tagħna. Aħna ovvjament interessati fid-data li toħroġ dan il-qasam, għax din tista' tkun ukoll relevanti fil-qasam tal-evalwazzjoni tar-riski tal- riski li jista' jkun hemm fil-katina tal ikelu tal-alf. Imma il-nano partikoli aħna ninteressaw ruħna fihom biss jekk ikollhom jaqsmu mal-likel jew l-alf jew inkella il-proċess ta' produzzjoni tal- tal-ikel jew l-alf. Issa fuq il gmo nibda b'rakkomandazzjoni li saret mill-Konsil fl-2008 f'Diċembru. Fejn il-Konsil rakkomanda ma mhux biss eh, tkellem fuq il- l-evalwazzjonijiet tar-riski li jsiru fuq livell Ewropew, mod partikolari mill-EFSA, aħna rajna bir-raqqa dawn din ir-rakkomandazzjoni. Dawn rakkomandazzjonijiet aħna qed nifhom bħala l-ewwel net li qed jappoġġaw ix-xogħol tal-EFSA. Mhux qed jgħidu li kollox perfett imma qed joffru l-appoġġ tagħhom mod partikolari saħqu fuq kemm hu rwol tal- l-evalwazzjoni tar-riski eh, tas-saħħa u anke fuq eh, l-ambjent. Dan huwa kollu parti mill-proċedura huwa importanti. Aħna wkoll qed inħarsu lejn xi mir-rakkomandazzjoni li saru mill-Kunsill mod partikolari żewġ rekomandazzjoni ta' l-enin saru brabta ma' xol tagħna. L-inkomplu nsaħħu trasparenza ta' xol tagħna u aħna qed kull ma jmur nagħmlu aktar sforzi f'dan il-qasam biex nagħtikom eżempju ngħidilkom fil-15 settembru ta' dis-sena kellna konferenza hawnhekk fi Brussell ma' xjentisti minn pajjiżi differenti Kien hemm membri mill-panel xjentifiku tagħna ma kien hemm ukoll esperti minn l-istati membri illi huma voluti fl-evalwazzjoni ta' riski tal-GMOs. Kien hemm esperti mill-industrija u esperti li ġejjin minn għaddit mhux tal-gvern bħal Greenpeace u l-European Environment Bureau. Eżempju ieħor hija il-laqa li kellna f'Parma il-ġimgħa l-oħra fejn instidilna lil Greenpeace u Friends of the Earth biex jiġu jiddiskutu magħna mal-istaff tal-EFSA u mal-membri tal-panel fuq uh, Mon 810 għax uh, aħna ħriġna opinjoni xjentifika fuq uh, din il-kwistjoni u xi organizzazzjoni tagħmlu l-kummenti tagħhom, allura diskutejna l-kummenti tagħna magħhom GMO ieħor kien LRI 62. F'rakkomandazzjoni li aħna minna lil managers tar-riskju eh, l-om il-programm ta' monitoraċ kemm importanti dan. Forsi ma ftehmniex tajjeb fuq din il-ħaġa u allura dan juri kemm importanti li aħna jkollna kooperazzjoni mal-managers tar-riskju Hemm bżonn li jkollna aktar u aktar data miġbura fuq dawn il-programmi ta' sorveljanza. Ma' Greenpeace u Friends of the Earth diskutajna l motta kif qed naħdmu rakkomandazzjoni li saret mill-Kunsill fuq eh, l-istudju ta' riskju tagħna. Aspetti ieħor, rakkomandazzjoni oħra importanti li saret mill-Kunsill kienet fuq kif naħdmu mal-Istati membri. Forsi tafu illi aħna mod partikolari fuq mont minn 110 kellna ħafna klawżoli ta' salvagwardja ġifri qed nieħdu ħsieb il-kwalità ta' dialogu li aħna jkollna mal-esperti mill-istati membri. U aħna wkoll qed naraw li l-opinjoni ċjentifiċi tagħna jindirizzaw il-punti kollha li l-esperti mill-istati membri qegħdin għajmu. U issa fl-opinjoni tagħna hemm għannes partikolari li issa sar għannes twil mhux ħażin Eh, l-annes famuż l-annes ġe fejn aħna nixbu l-kommenti kollha li jisiru mill-istarti membri u fejn aħna nwieġbu għal kull komment li jaslilna. Fix-xogħol tagħna u kol mal ukoll mal-GMOs iżda wkoll ma' loqs ma' l-oħra fejn aħna għanna kompetenza aħna naraw illi aħna eh, ndaħlu revizjonijiet li jisiru, jiġri fl-efsa wara ftit ġimgħat jew xhur, eh, meta l-peninsan ikun qegħdin jaħdmu, dak li jkun ma jirnexxilux jasal għal konsensus. Għandi ħafna eżempji fejn kien hemm opinjonijiet eh, li jiġu espressi minn xi membru jew tnejn tal-panel kunu opinjonijiet ta' minorita pal per eżempju fuq is-saħħa u eh, l għada ġenerali tal-annimali, anke dal l-aħħar fuq eh, rezistenza antimikrobilali li tista' tiġi moddija mill-GMO għall-ambjent sar ukoll dal l-aħħar fil-panel fuq il-ħassi fuq il-saħħa tal-pjanti Ġifiri dawn huma affarijiet li jiġru mhux qed ngħidu nibnu konsensus biex ikun hemm konsensus, aħna naraw li jekk ikun hemm opinjonijiet minn ftit membri insemmuhom dawn ukoll fl-opinjoni tagħna. U anke naraw li jaslu l-publiku pubbliku mhux qed naħbuhom. U din hija ħaġa illi qed tmexxi x-xogħol tagħna. Fil-mod ta' kif naħdmu aħna ukoll nejdu fejn ikun hemm inċertezzi. Kif għattilkom, ix-xjenza hija fuq dubju li tagħmel il-mistoqsijiet u fl osma kollha fejn aħna qed niżviluppaw eh, l-istudji tar-riski ma sax ngħidu li fuq ħaġa nkunu ċerti mija fil-mija xi drabi aħna sissi konna dejta nieqsa jkun hemm inċertezzi u dubji noqogħdu attenti aħna li dawn insemmuhom kif suppost u l-Kumitat Xjentifiku tagħna żviluppa gwida għal panels eh, xjentifiċi tagħna fuq kif għandhom jesprimu dawn l-inċertezzi fl differenti. Naturalment, din hija ħaġa diffiċli mod partikolari f'ċerti oqsma, pereżempju meta nitkellmu fuq it-teknoloġiji l-ġodda, fejn l-inċertezzi jistgħu jkunu kbar ħafna eh, fuq l-opinjoni tagħna fuq il-klonazzjoni, eh, rajna li kien hemm ftit data u huwa diffiċli ħafna li wieħed jagħmel evalwazzjoni ta' riskju Għadna u koll li hija ta' data li kienu disponibli u għara li iprovajna nesprimu l-livell oli ta' inċertezzi aħna għadna illi għal sikurtà tal-ikel fuq dak li għandu xaqsam ma' teknoloġija tal-klonazzjoni e, se kienet probabli li se jkun hemm xi tħassib u kellna xi riservi fuq dak li għandu x'jaqsam mal-saħħa eh, u benestri tal-annimali. Aħna fl-efsa ma nibżawx mill-isfidi. Aħna nħossu li l-xjenza hija dibattitu wkoll u għandna bżonn nippreżentaw, niddiskutu l-argumenti tagħna u aħna lina importanti l-kwalità tad-dialogu. Per eżempju, fuq il-mon eh, 863 kif intkom għattu illi hemm eh, pubblikazzjoni f'ġurnal fuq l-użu ta' metodi statistiċi għal Eh, għal evalwazzjoni tal-GMO. Mal-liġi publikata dal istudju fl-efsa aħna għamilna revizjoni ta' dan l-istudju u aħna konna ħdimna internament mal-esperti tagħna kemm tal-efsa anki ma' esperti esterni bl-istatistika biex inkunu nistgħu nagħtu l panel tal-GMO b'evalwazzjoni tar-riżultati ta' dan l-istudju. U konna għamilna qabil bejn iż-żewġ metodi statistiċi, dak li użajna aħna u dak illi ġi użat fl-artikolu e, li ġi publikat f'dan il-ġurnal. U anki jekk aħna arafna illi l-istudju publikat f'dan il-ġurnal kien tajjeb u kien possibbli illi wieħed jużah bħala metodoloġija tajba, għadna però li ma kellux impatt fuq il-riżultat tal-evalwazzjoni tar-riskju tagħna għax ma kellu l-ebda, ma kienem l-ebda sinifikatività biologika bejn iż-żewġ metodi xjentifiċi. Jidispeċini se nidħol f'dawn id-dettalji xejn tekniċi, eh, però importanti li najdu li aħna ma nibżawx mill-sfidi fl-efsa u li nħarsu lejn il-provi eh, xjentifiċi ġodda u aħna maħniex laqas maħniex biza li najdu li għal ċerti prodotti li diġa bdow li ilhom jintużaw fl-Ewropa illi eh, jista' jkun hemm riski ġodda jew informazzjoni xjentifika ġdida illi hemm bżonn inħarsu nerġgħu nħarsu lejn l-istatus ta' ċertu prodotti kif għadna diġà f'ċerti additivi. Għal dastant jien diġà semmejt l-importanza tal-monitoraġġ u ta' sorveljanza li huwa importanti ħafna għal evalwazzjoni ta' riskju ambientali u dan huwa din hija ħaġa importanti li rridu nisħu fuqha fil-futur. Din mhijiex responsabilità tal-EFSA illi jiffissa dan il-programm, joħloq dan il-programm ta' monitoraġġ, aħna però nistgħu niġdu l-attenzjoni tal- tal-ġesturi tal-riskju u eżempju ta' dan huwa l RI 62 fejn rajna kemmu importanti illi ikun hemm monitoraġġ tajjeb tal-prodott. Mbagħad semmejtu fuq GMO illi huwa tolleranti għal erbicidi MT603 illi intkom jiddispjaċikom illi aħna maħniġ qed nirrakkammandaw illi ikun hemm ta' design ġurnata. Aħna aġġornajna il-metodoloġija tal-evalwazzjoni ta' riskju fuq dan aspett partikolari u tajna diskrizzjoni birreqqa fuq meta naħsbu li huwa importanti li jkun hemm studju ta' design ġurnata fil-GMOs memx għalfejn uqt nidħol fid-dettalji hawnhekk, però aħna maħniex qed nirrakkomandaw dan it-tip ta' studju għal GMOs u dan huwa skont linji gwida internazzjonali bot, mod partikolari UCD guidelines. Fuq dan l-erbicida tolleranti, waħda minn rakkomandazzjoni importanti tagħna, u dan mhux biex naħarbu mill-evalwazzjoni ta' riskju, ma' waħda mill-rakkomandazzjoni tagħna b'mod partikolari ta' għal dan il-GMO li huwa toleranti għall erbicida u li jkun hemm sorveljanza wara l-beħ. Dan huwa importanti ħafna f'dan il-każ għax hemm bżonn niżguraw illi mhux se jiżviluppa mhux se tiżviluppa reżistenza sinifikativa fl-ambjent. Din hija waħda mill-rakkomandazzjonijiet li għamilna jiena nista' nerġa' nitkellem fuq kwalunkwe mistoqsija li għamiltu li ma, ma tħossux li entkom sodisfatti. Grazzi daw dan kien id-dibattitu, risposti aħna ħadna nota taħħom. Dan u għaffariet topikali ħafna, fl-opinjoni ħafna. Is-87% tal- nis li jaħdmu fl-efsa u ma sodisfatti li jaħdmu ma'kom u għed jifem mm, din is-sodisfazzjoni għax huwa eh, xogħol li qed jagħti sikurtà anki bħala riżultat tal-istħarriġ għal daqstant kull stat mill-27 stat membru jista' jmur jixtri xi ħaġa xi u jista' ikun żgur li kull prodott ġi studjat li huwa bnin u memx sustanzi li għamlu sara. Anki fuq il-GMOs, il, fil-futur nideċiddu minn se jkun l-interlokutur tagħna mal-EFSA, forsi tkompli eh, signor Rotar, eh, stidnuna f'Parma, fl-2010 eh, se jkun hemm żjara oħra minn delegazzjoni tagħna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 Kollegi, l-lum il-laqatana qasira. Mela, għawnek jisanna l-punt ħamsa, il jina rapporter tijaw. U jina ili li xtaqt nidla, pero nibqa għax għandi impenniħor. E Proċedura ta' komitologija fil-parlament għal risoluzzjoni tal-app illi niprezentaw din il-proposta legislativa biex il-parlament għabbażi tal-ftejn fuq il-komitologija jkun jista jirrispetta il-prerogativi tijaw u drittijiet tijaw tiegħu fil-proċedura li aħna nsemmu omnibus ħamsa, nsemmu nsejħulu omnibus għax fih ħafna pakketti. Hemm żewġ direttivi proposti mill-Kummissjoni biex jivverifika illi il-drittijiet tagħna ġewx rispettati. Direttiva fuq il-saħħa animali għal kummerċ intern fl-Unjoni Ewropea u direttiva oħra illi tirrigwarda ir-reġistrazzjoni tal- bejjem mod partikolari ċanga, vitella u tipi oħra ta' laħab. Joe Linen huwa jiena ġifieri huwa eh, ir-rapporter u tajna dan il-parir b'disa din l-opinjoni b'disa punti u aħna nixtiequ illi tiġi applikata proċedura ta' regolamentazzjoni b'kontroll illi parlament għandu jiġi coinvolt kull darba. Kull darba illi kunem deċizjoni illi wieħed irid jieħu fuq dawn il-każijiet. Ma memx ħafna wieħed jikkommenta, hemm disa każijiet li aħna identifikajna għada il-kumitat juri eh, ġuri ħadd eh, ħat id-deċid, allora għalek rridu n-deċidu l-lum, nishtiq nitlobkom jekk formalment intkom skoprejtux paragrafi oħrajn fiż żewġ direttivi illi batulna. Le, allora niproponi li nivotaw kollha kemm aħna għax iż-żewġ ehm, direttivi rigwardaw l-istess ħaġa, le, tridu tagħmlu votazzjoni individwali, kollox so. Mela nieħdu għahda waħda. Mela l-ewwel emenda favur kontra astenzjonijiet approvata għaddit. Mela kienem kienem xi oġezzjonijiet. E, L-emenda numru 2 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda numru 3 favur kontra astenzjoniet għaddit. l emenda numru 4, favur, kontra astenzjoniet għaddit. Hamsa, favur, kontra astenzjoniet għaddit. Emenda 6 favur kontra astenzjoniet għaddit. L-istess ħaġa għal emenda 7 favur kontra astenzjoniet għaddit. Emenda 8 favur kontra astenzjoniet għaddit. Emenda 9 favur kontra kontra astenzjonijiet għaddit. Issa namlu votazzjoni ħarija fuq il-rapport favur. Noddu. Danke. 26, grazzi. Kontra, astenzjonijiet, 26 voti a favur u astenzjoni wahda approvata il-proposta. Ma lejn issa naddi l-presidenza a signora Lepage al punt numru 4 tal-agenda għal Ça marche. Donc, euh, nous sommes... Euh, mela, għanna bozz ta' rapport fuq il-proposta ta' deċiżjoni tal-Kunsil fuq l-approvazzjoni fis sem il-Komunità Ewropea fuq l-emendi eh, tal-anes 2 u 3 għandhom xaqsmu mal ħarsin għal-ambjent tal-bahar tal-grigal tal-Atlantiku l-Konvenzjoni Ospar u anke dwar sin ta' flussi tad-diossidu tal-karbonju formazzjoni ġeoloġiċi. Anna eh, Rosbach hija rapporter ta' dawn dokumenti. Allura ħanitlob l-rapporter tagħna l-Sinjura Rosbach sabiex eh, tintervjeni ħalli tippreżentanna r rapport Grazzi, President. Ma naħsibx li kulħadd jaf xi tfisser ospar għal dawk li huma ġodda, dan huwa mekkaniżmu biex nipproteġġu l-ambjent marittimu fil-Grigal tal-Atlantiku. l konvenzjoni ospar. Dan ġi waqqaf, din konvenzjoni ġiet waqfa bħala kooperazzjoni bejn 15 il-Gvern Ewropew u il-Komunità Ewropea bħala partit kontraenti. u hemm ukoll il-konvenzjoni ta' Oslo tal-1992. U dina ġiet estiża għall-industrija offshore għal l-iskart ibbażat minn min l-art u kien hemm il-konvenzjoni ta' Pariġi. U iż-żewġ konvenzjonijiet inġabru flimkien u fl-1998 ġie miżjut l-annes fuq il-biodiversità biex ma nkunux nistaw eh, inferraw eh, sostanzi eh, li niċsu fil-bahar. Il-pajizi il huma l-Islanda, l-Irlanda, Lussemburgu, Norveġa, Portugal, Svezja, Svezja, Franċa, Germania u Renju Unit, dan kollhom ma partijiet kontra enti. Finlandija hija Trump li hija membru, ma dana u mħabba illi għanda xi xmajjar illi iferraw fil bahar U fl-2007 fostend kienem emenda l konvenzjoni u adottat zewċ annessi, tnejn tlieta, illi għanda xtaqsam mal-ħżin tal-flussi ta' diossitu ta' karbonju fuq il-font tal-bahar. U dana kien, l-ideja kienet illi il-ħżin ta' diossidu ta' karbonju jisir legali fil-postijiet li huma koperti mill-konvenzjoni ta' Ospar. Tistaw ta' araw l-annessi intkom stess u iktar ma naqra fuq dan is-suġġett iktar insib dubbi u iktar ma nħares lej il-mappa u iktar isir ċar illi il zona tal-Atlantiku tan-nofs hija parti minn din il-żona. Għal daqstant jiena l-mistoqsija tiegħi din mhux tant il-Kummissjoni ma xi wħud minn dawn il-kwistjonijiet għandhom x'jaqsmu mal-kuxjenza tagħna bħala politiċi. Hemm studi, jeżistu studi konkreti minn naħa ta' sismoloġi li fuq eh, prodotti ta' skart oħrajn li jiġu ferrajn fuq il-font tal-bahar, qed nitkellem jen fuq il-skarti eh, atomiċi per eżempju. X'se jiġri jekk l-ilma titħolf dan il-ħżin u eh, il-CO2 iżom l istespressjoni pressjoni illi għanda l-ilma u xieġri jekk jekk joħorġu dawn il-sustanzi minn taħt il-bahar u jekk ikun hemm inċident x'se nagħmlu minn se jkun responsabbli x'se jkun l-impatt fuq l-ambjent tal-miżuri li li huma l-miżuri li hemm bżonn b'mod partikolari jekk ikun hemm inċidenti fil-ibħra internazzjonali. Għandna analiżi ta' riski? U nafu mill seta nukleari eh, f'każijiet fl-arti kitib ta' każ. M'għandniex dawn l-istudji x'kemm għandna bżonn enerġija biex eh, nippumpjaw dan is-CO2 taħt il-baħar ma nasibx li eh, huwa proċess li ma jqumx ħafna flus jew li hu sempliċi. Umbat is-sikurtà u s-saħħa tal-ħaddiema li jaħdmu mal li jaħdmu fuq dan is-CO2 Oh, sogri gbar. Eh, rridu naraw eh, il-problema ta' CO2 pumpjat taħt il-bahar qed nitrattaw is-sintomi mhux qed nirsolvu problemi. Irridu naħsbu fuq pajjiżi bħal Ċina, l-Indja u Russja meta niġu għal sikurtà, meta niġu għal ħżin tal-diossidu ta' karbonju. Wieħed jista' anki eh, jimmaġina li dawn il-pajizi ma jistawx iħalsu u biex jilħu l-istess standards ta' sikurtà u ta' saħħa. U fl-aħħar, eh, l-aħħar mistoqsija tiegħi hija din din hija l-aħjar soluzzjoni li jista' jkollna għal problema tal- eh, biossidu ta' karbonju jew hemm bżonn inħallsu riċerkaturi biex isibu forsi mezz ieħor biex inkunu nistaw nirriċiklaw dan l-iskart. U biex forsi noħol u enerġija ġdida. Grazzi, Signora President. Grazzi ħafna Signora Rapporter għal dan rapport li prezentajtilna, grazzi tal-li fakkartna biex eh, aħna eh, naraw illi insiru naf affarijiet li ma konniex nafu, anke forsi eh, tolqot il-kuxjenza tagħna mhix l-ewwel darba li għandna dil-kwistjoni qudiemna imma aħna bħala rappreżentanti taċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea għandna niftakru f'dawn l-affarijiet u għandna bżonn nifakar f'dawn l-affarijiet. Issa is-Sinjura Morkonajte. Ħaġġupone per per Grazie, Signora President. Kollegi, fissem il-EPP fil-Parlament nishti niprezenta l-pozizjoni tagħna fuq id-dokument li qed niddiskutu llum. Il-EPP, il-grupp tal-EPP u l-grupp tal-European eh, People's Party bħala mira tagħha fil-tibdil klimatiku hija li naqsu it-temperatura dinjija b'żewġ gradi u anki li naqsu l-emissjonijiet bit-30 fil-mija il-ħżin tal-biossidu ta' karbonju formazzjoniet ġeoloġiċi u ma skont il-konvenzjoni 23 għal protezzjoni tal- ambjent marin e, u pozittiv meta niġu għal tnaqqis tal- l-effetti tal-tibdil klimatiku. ntqali li huwa possibbli li wieħed jaqbad il- E, biossidu ta' karbonju u li jaħznu fil formazzjoni ġeoloġiċi u fl-istess ħin jittrasformah. Jina nishtiq nilqa fisem il partiti għaj f'dan il-progress teknoloġiku nishtiq inħeġġeġ l-Unjoni Ewropea biex tiratifika dawn it-tibdiliet. Nishtiq ngħid li konvenzjoni Osparja bazata fuq il-prinċipju illi qabel ma nkunu nistaw nagħmlu din attività rridu nieħdu l-passi kollha biex nipprevjenu tniġġis li kollom pat fuq l-ambjent mar marittimu fuq il-saħħa tal-bnedmin. Jiena mill litwania pajis li jgħat fuq il-Baltiku, il-bahar li huwa l-iktar imniġes forsi fl-Unjoni Ewropea u l-pajis tiegħi kif ukoll l-istati l-oħra ġirin tagħna aħna konxi għal teddi tal-ekosistema b'din il-azzjoni. U issa tħassib tagħna u akbar meta eh, bħalissa qegħdin eh, namlu proġetti biex nilħu il-pipeline eh, North Stream u nħossu li dan il-proċess jista' wkoll li wassal għal diżastru ekoloġiku. Jiena nilqa l-idea li naqsu l-emissjonijiet ta' CO2 u nintroduċu il-bdidliet legali, pero fl-istess ħin nixtieq nisħaq fuq ir-responsabilità li hemm bżonn naqsmu għal protezzjoni tal-ambjent marittimu. Irridu naġixxu b'mod b'attenzjoni biex ikonna bilanċ bejn it-tnaqqis tal-biossidu ta' karbonju u l-protezzjoni tal-ambjent marittimu. Grazzi, Signora Marcananti, issa sur uh, Asenis. Grazzi, President. Naħseb li s-sena wara l-oħra ħna nifmu l-importanza tal-ekosistemi naturali u għanna ħafna problemi fuq te soluzzjoni tekniċi li jistaw wasluna għal biex nġildu mod effetti bdil klimatiku. Aħna nistaw naraw li s-soluzzjonijiet tekniċi għandhom ukoll eh, effetti negativi għall-ambjent. Hawnhekk aħna niddiskutu fuq il-ħżin tal-diossidu ta' karbonju u din hija teknoloġija illi ma ġietx testata esperimentalment. Jista' jkollha effetti negativi mhux previsti fil-oċeani u imħabba fek kien hemm proġetti simili fil-Ġermanja u fl-Olanda li ġew mwaqfa. Kien hemm soċjetà ċivili attiva eh, li qed tiddefendi kontra dawn l-effetti. Aħna issa qed nitkellmu fuq proġett fil-Atlantiku fejn hemm l-ebda soċjetà ċivili u aħna u d diskussjoni rridu nagħmlu aħna biex inkunu nistgħu nipprevjenu dawn l-effetti negattivi għawnek rridu nistudjaw l-effetti fuq il-biodiversità imma anki uh, fuq il-soċieta uh, u il-biodiversità hija l-iktar mod eh, eh, l-iktar mod irħis biex namlu l-mitigazzjoni tal-tibdil klimatiku. U eh, l-iktar kwestjoni importanti ta' dan is-sena Copenhagen aħna mek qed niġu kritikati għaliex maħniex qed ngħidu biżejjed miżuri biex inkunu nistgħu naġġustaw għal din l-ekonomija mingħajr karbonju u hemm bżonn li nagħtu l-inċentivi tajba biex inkunu nistgħu innaqsu il-konsum u l-produzzjoni ta' enerġija u rridu naraw u nizguraw li dan il-proġett mhuwiex se jagħmel xi li mu se jagħti il messagġ zbaljat li nagħtu l-inċentivi inċentivi biex ma naqsux l-emissjonijiet ta' dioxid ta' karbonju. Irridu nagħmlu b'mod li eh, dana ma jiġix perċepit bħala sinjal negativ. Grazie, President, jena konti rapporter li eh, li għaddejt il eh, ħzin ġeologiku tal-CO2 fil-parlament istana eh, li għaddejt. Għonek għet nitkelmu f'affarijiet simili. Il-priorità li għanna ehm, nemżu ma nizvilup ta' din it-teknoloġija l-istess, il-25% tal-emissjonijiet ta' CO2 fl-Europa jiġu mill-faham. Nistaw nżidu anki sorsi ta' produzzjoni elettrika, gas u zejt e u l-40% tal-emissjonijiet kollha prodotti fl-Europa nistaw nimmitigawhom billi nużaw din il-teknoloġija. Aħna smajna fiċ-Ċina hemm espansjoni kbira ta' enerġija li tiġġedded illi laqas toqrob lejn il-produzzjoni tal-faham. U l-Aġenzija tal-Enerġija ti prevedi li l-spejjeż tal-faham se, se, se jikber bi 60% fl-20 sena li ġejja. Huwa evidenti illi metan investu fil-nukleari u fil-enerġija li tiġġettet, inkunu nistaw nirsolvu il-problema ta' dawn l-emissjonijiet mingħajr ma nużaw il ccs Pero, e, il teknoloġija ġit kolla e, verifikata, qed f e, f'teknoloġiji differenti, pero għatma minnihom ma ġibnihom flimkien dawn il teknoloġiji kolla biex nużawon fuq il-power stations principali jen progress nar il-ħamis il-Komissjoni batet il rakkomandazzjonijiet tagħha għal proġetti ta' dimostrazzjoni uh, li għandhom jiġu finanzjati mill-programm eh, Ewropew. Se nirċevu dettalji fuq dan il-programm eh, fil-ġranet li ġejjin. Skont Reuters dawn se jkun hemm impjanti li se jirċevu sa 800 miljun ta' euro bħala sussidju mill-Europa, Renjunit, Polonia, Olanda, Spanja, Germania u minerija anki l-Italja. U sal-aħħar ta' Ottubru fl-aħħar ottubru il-Kummissjoni u l-Kunsill nittamaw li jaqblu fuq kif se nużaw il-kwantità il ta' sussidju eh, li jmiss li aħna eh, proponejna biex nużaw l-allowances mill its forsi dawn se jkunu bizzejiet biex inwaslu għal 6 biljuni ta' euro li kunu disponibli għal dawn il-proġetti. Jena nittama li dan il-pakket jiġi miftijem sal-laħar ta' ottubru nkunu nistaw noħorġu. Issa il-rapporter għajem xie punti interessanti. Irridu niftakru li għanna diġa direttiva fl-Unjoni Ewropea li tajt illi meta jkun hemm licenza fuq uh, zona ta' ħżin mhux se jkun hemm leakage Eh, ma nistawx nagħtu approvazzjoni jekk hemm idea jew eh, possibilità ta' eh, leakage u għandu jkun hemm ukoll dispożizzjonijiet għal responsabilità fi żmien it-til, fi żmien twil. Aħna hawnhekk qed nitkellmu fuq il-grigat tal-Atlantiku li huwa anki barra mill- ibħra territorjali tal-Unjoni Ewropea għal daqstanti responsabilità Eh, xieġri bil-responsabilità, ma nafx kif nistaw namlu b'mod li dispożizzjonijiet ta' leġislazzjoni tagħna se applikaw anki fil-oċeanu. Eh, nista' ngħid bħala konklużjoni illi din il-proposta hawnhekk hija jantiza antiża biex niżguraw illi ikun hemm armonija bejn regoli tal-Europa u dawk tal-Ospar u importanti li nizguraw illi l-istess dispożizzjoni ta' sikurtà illi ndaħlu fil-leġislazzjoni tagħna jkunu anki preżenti fil-konvenzjoni OSPAR. U importanti wkoll però illi din it-teknoloġija eh, noħorġuha mill-laboratorji u nużawa dimostrazzjoni biskala sħiħa. Aħna għadna waqt id-dibattitu eh, illi dana isek qed isek et titfen l-iskart ħafna drabi meta il e, e, CO2 jeżisti fin-natura, ħafna drabi tħaffer għażejt u ssib CO2 minn flok. E, però dinam mhijiex il soluzzjoni tal-problemi tagħna, però hija ħaġa essenzjali li din it-teknoloġija għandna niżviluppawha fl-aħjar mod jekk irridu nirbħu din il-problema. U dana rridu niżguraw illi din is-CO2 se tiġi pumpjata biżejjed il-font taħt il-font eh, tal-baħar u hemmhekk eh, f'ħafna każijiet se tissolidifika di u se tibqa' hemmhekk din is-CO2 għal dejjem. U ma ridux nippermettu ovvjament illi din il-CO2 għandha toħroġ l atmosfera li mbagħad toħroġ problem, problema għal ġenerazzjonijiet li jiġu warajna. Grazie ħafna, Chris Davis, Signora De Branza. Thank you very much. Um... Grazie ħafna. Jena naqbel ma ħafna mill mistoqsi mill-mistoqsijiet li għamlu dawk ta' qabli, jina daw il-punti kont inqajjimhom u kol meta kont xedaw rapporti tal-partita direttivi li ħna nitkellmu dwara illum. Jina naħseb li huwa essenzjali li nħarsu lej dak li għal Chris Davis. Il-punt prinċipali tiegħi huwa li nifoka fuq dak li għal fl-aħħar parti tal-intervenzjoni tiegħu. Iġifiri, wara li għaddejna minn dan dibattitu kien għandna direttiva jekk qed nifhem sew eh, dak li qed nagħmlu huwa leġizlazzjoni biex tippermetti li id-direttivi li aħna, direttiva li aħna votajna ġa favur tagħha issir konvenzjoni. Jekk din u dak li għandna qoddimna, allura aħna rridu nkunu ċari li dak li aħna votajna fuqha is-sena li għaddiet bil- dispożizzjonijiet ta' sigurtà u wara l-argumenti li kunem hemm biex li kien hemm dik is-sena nużguraw li ma nitilfux dak li sar f'dan il-kas tal-konvenzjoni tal-Ospar. Din hija ħaġa li qed tmur lilin mill-frontieri tal-Unjoni Ewropea u dak li qed ngħidu eh, nippruvaw niżguraw li l-konvenzjoni Ospar tippermettinna li nimplementaw dak li aħna votajna favor tiegħu fid-direttiva. Allura aħna għandna niżguraw li taqbel ma' dik id-direttiva li huwa responsabilità u sigurtà u sigurezza. U jien nixtieq li forsi niċċaraw waqt li għaddej minn da kif dana ħajġi żgurat. Grazzi. Sid votre intervention. Grazzi għall-intervent tiegħek. Għanna talba Missur Schnellhardt li xi jitkellem ukoll. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Grazie ħafna, Signora. Signori, fil-aħħar parlament kena dibattitu għalil fuq il-teknoloġija CES. Chris Davis ġa mm, għamil dan il-punt. Aħna ħadna deċiżjoni, ħadna deċiżjoni li kienet tajba. Jina fil-bidu kont kontra din il-teknoloġija CCS tal-ħazna tal-karbonju. Ma kaħna rridu nerbħu din il ġdida kontra tibdil fil-klima rridu nagħmlu xi ħaġa dwar id-diossidu ta' karbonju. Għanna bżonn insibu mezzi u teknoloġija biex dina ma taħrabx fl-atmosfera. il progress kollu li għamilna b'dak li għandu xaqsa ma' teknoloġija u enerġiji renovabli li jġeddu jekk aħna nifmu li l faħam huwa wieħed mill eh, ejjum ta' enerġija eż importanti fit-30 senja li ġejjin jew nitfuddaw id-daw li nkella naraw kif ħa nittrattaw dan il-dioxid ta' karbonju. Jiena naħseb li għamilna eh, progress tajjeb, jiena mill-Ġermanja u fid-żona tiegħi hemm proġett minn Vattenval fej qed japplikaw din it-tip ta' teknoloġija. Ovvjament, eh, nitkellmu dwar spejjeż ukoll, imma dak li rajt juri li t-teknoloġija hija avanzata sew u tiffunzjona. ħaġa Eh, li għeda eh, forma likwida u mhux forma ta' gas. U biex wieħed ikun jista' juża dak li ftemna għandna bżonn l-annessi f u tlieta u għanna bżon nkunu nistgħu nippermettu li dak li bidna fuq isir. Jekk aħna nitħattu fil-tul u ma naċċettawiex hemm dik il-possibilità. Għandna bżonn nagħmlu dak li nistgħu biex neħelsu mid-dioxidu ta' karbonju. Allora għandna jkollna dibattuti sew fuq dan u għanna nħoss li għanna nivvotaw favor. L-onorevoli Pruli. Grazie. Abbiamo già avuto occasione lo Grazie ħafna, President. fl Parlament kena l-opportunità li tħattu fit-tul dwar din it-teknoloġija. ċeċe se jiena nemmen li dan din l ħazna ma miex soluzzjoni għax terz Eh, tiġi użata għal separazzjoni, kompressjoni u ħazna. Jena nħoss li l-idea li wieħed jeħles mill-diossidu ta' karbonju bħala bħala skart fissel li dan memleb da applikazzjoni utli għalih. Jiena ma naqbilx ma l-approċ, mm, ma naqbilx li għandu jkun hemm eh, finanzi għal da nansibu. Dan għandu jiġi mill-ITS, mill-finanzi tal-ITS, urdu naraw għak dan jistax jiġi applikat. Għax fi żmien twil għandhom ikunu l-enerġiji li ġeddu illi jiġu applikati. Barra mill-fatt li hemm diġà katturazzjoni u sekwestrazzjoni tal-karbon tal-karbonju illi maħniex qed nitkellmu fuq skart imma qed nitkellmu fuq irkupru ta' funzjonijiet e, qed nitkellmu fuq il-karbonju charcoal, karbonju vegetali illi jista jiġi mħallat mal-ħamrija mal u fl-istess ħin nistaw intejbu kemm l-ekonomija tal-ilma kif ukoll l-fertilità tal-ħamrija u għal daqstant inkunu nistaw eh, eh, namlu, eh, namlu dan din, din il-kattura attiva tal-karbonju. U bekk nistaw nisħu dan il-metodu nisħu fuqu għax nerġanajt li dinja teknoloġija ta' rkupru, mux ta' skart, rkupru eh, attiv tal-karbonju biex inkunu nistaw nużawh pozitivament u mux eh, sempliciment bħala skart. Grazie. Je vous remercie, Monsieur Prodi. Grazie ħafna, Sur Prodi. Jekk ma uħat aktar li xtieq jitkellem, nerġgħu dwar rapporter tagħna, Le, skużawni, jidir li l-ewel il-Komissjoni ti titkellemux. Mena naddu għal-Komissjoni kjoġobkom qabel imbat il-rapporter. Eh, Sur Carlos Berossi Garcia jitkellem. Thank you. Uh, in fact, it's Scott Brockett from DG Environment of Europe. Grazie, jena eh, nishtiq nindirizza xiftit nil-puntilt għalmu il-CCS eh, ġiet offruta bħala teknoloġija eh, l-implikazzjonijiet eh, ambientali u tal-nina huma importanti ma hemm xi kwestjoni toħra li tqajmu fid-direttiva 2039 eh, ġiet adottata f'Ġunju tal-sena aħna nħossu li id-direttiva tagħti afas legali li huwa b'saħħtu biex jirregola l-riski li hemm fis-CCS kif qal Chris Davis. Eh, eh, sit jista' jiġi użat biss jekk ma jkun hemm l-ebda eh, ħruġ u jkun hemm dannu għall-ambjent. Jekk ikun hemm eh, jintilef eh, CO2 allura ċerta miżuri jiġu jittieħdu taħt direttivi oħrajn u għandu jkun hemm korrezzjoni ta' dan il-telf. Eh, apparti minn daw wieħed irrid iċedi allowances taħt l-emissions trading system. Uh, Dan eh, huwa dan huma miżuri li huma b'saħħithom li jiġu implementati minn kull stat membri u li jaqgħu taħt il ftejm osfar. Ħafna dawk li partit involuti huma l-istati membri u l-komunità eh, li għandhom il-mijiet kostali eh, u membri tal-Komunità Ewropea jinkludu id-direttiva CCS fil-ftejm EEA. Allora mistoqsija jekk il-kontroll ġew adottati f'Ġunju ta' din is-sena huma biżejjed biex jirregolaw ir-riski tas-CCS aħna nħossu li huma biżejjed u nisperaw li l-istituzzjonijiet eh, ikomplu fl-opinjoni li kellhom f'ta' Ġunju. Nixtieq niċċara l-ambitu eh, kif għal talab sizzejr id direttiva tapplika lil mijiet territorjali tal-istati membri, tapplika wkoll l-Exclusive Economic Zone tal-Istati Membri li huma 200 mil mill-kosta tal-Istati Membri ma tapplika wkoll l-kontinent eh, il-xelf tal-Istati Membri. Allura ikopri l-żoni kollha tal-baħar tramuntana fej wieħed ikun jista' ekonomikament japplika l-ħasna tas-CO2. Sallim appunt, teknoloġija ġiet testijata kif għal Chris Davis eh, eh, hemm ftit każijiet ta' da ta' dit teknoloġija fil-prattika ma f'xi ftit mill-każijiet li għandna huwa eh, ħazna taħt il-baħar ħaġa rib Norveċja minn miljun tunnellata ta' CO2 poġġiet hemmhekk u ma kien hemm l-ebda konsekwenza negattiva fuq l-ambjent u fuq as-saħħa tal-bniedem ta' dak ta' dik il ħazna Dak huwa preċedent li huwa pożittiv. Għandna wkoll il-programm ekonomiku tal-rkupru li ħaj finanzja demonstrazzjoni għanna 300 miljon li permetti demonstrazzjoni u bl-esperienzi li aħna nikonna minn dewl il-proġetti jippermettinna kemm is-sigurezza li għandu għall-ambjent skont id-dispożizzjoni ta' direttiva biex intem il-kuntest internazzjonali ħaġa tqajmet minn diversi membri tal-Parlament kif għal Chris Davis u oħrajn kważi huwa kważi impossibbli li aħna naslu għall-anijiet tagħna tibdil fi klima jekk ma nħassux eh, nfaċċawx l-użu li qed jiżdied ta' tip ta' enerġija fossili mill-ċina u l-Indja. CCS nħossu li hija komponent essenzjali għall strateġija internazzjonali u l-fatt li għandna qafas legali Eh, li jistabilixi kontrolli tajbin u għapreċedent tajjeb biex u wieħed ikun jista' implementaħ f'livell internazzjonali waħna u għal-kas każ li nid-defendu fil-kuntest tal negozjati ta' Copenhagen. Grazzi. Grazzi ħafna lilek, Sur Brokat. Eh, Sur Beros Garcia ma jixtiex jitkellem mena. Mena l-ura issa ekku jajmis is senjura Eh, Rosbach, rapporter tana. Taga, elfa deres ikkon. Grazie ħafna għal-kummenti pozittivi tijak dwar dan il-proġett. Imma kif ukoll l-arfin li aħna kon stajna nżidu u li tallimt minn dan fuq dan il-rapport. Għalija, hija sirpriża ninħares lej l-grigal tal-Atlantiku, jina niġi minn pajis li faċċa il-bahar, id denemarka u għalli jawwa naqra ħaġa stramba l-insib nsir naf l-grigal tal-Atlantiku jasal mill-Grinlandja, minn vant tal-Grinlandja. sal Nord Pole u saġibilta. hija żona kbira ħafna. U kif qal kollega tal-IPP il-Baltiku huwa baħar sensittiv ħafna u żona marittima sensittiva li għandha tkun parti minna. Jekk ma jkun hemmx riħ fis-sajf, l-ossiġnu jisparixxi. Iżda titla' fuq iżjed wieħed idum biex jittratta l-problemi ta' natura ambientali, għax hemmhekk il-baħar huwa iżjed kiesaħ. Imma ġenerali aħna naqblu. U nisperaw li tifutaw għal dawn l-emendi. Huwa importanti li wieħed isib soluzzjoni fit-tul eh, għal dat tip ta' skart mhux biss CO2. Din hija biss parti mill-problemi. Li wieħed jagħmlu taħt l-art taħt il bahar U fil-rapport li jmiss dwar l-Atlantiku tal-Grigal, dan huwa dibattitu tajjeb biex nippreparaw eh, li nafusna għal dwar dak li għanna namlu dwar id-dioxid karbonju mux biex nitkelmu dwar dwar ma sibu miżuri realistiċi u mux biex namlu lista ta' li nishti u namlu għanna bżon miżuri realistiċi li wieħed ikun jista' jimplementa u wieħed jista' jizom. Dak kull ma kelli ngħid għallu. Merci. Grazzi, signora rapporter, eżis kollegi, naħseb illi kanna diskussjoni tajba fuq dan il-test. Nfakkarkom illi deadline biex u l-emendi hija 9 ottubru. Il-votazzjoni fil-Komitat Envi ser issir fis-sessjoni ta' 3 sal-5 ta' novembru 2009 u l-votazzjoni fil-plenarja ser issir jew f'Novembru jew f'Diċembru ta' dis-sena. Mena, nirringrazzjakom u naġorna s-seduta.